Good. Thank you very much. Otwieram posiedzenie. Uwagi. Mela, nibdew is-seduta tana. U xi ftit kummenti tal-bidu. Ħamsti milu rċevejna l-aħbar. Ħażina tal-mewt tal-, -mewt tal Gil Jacquier, ġurnalist franċiża li miet fil-belt Sirjana ta' Homs. Sena li għaddiet, il-fuq minn miet ġurnalist tilfu ħajjithom. Waqt li qed jaqdu dmirhom. Il-Parlament Ewropew minn dejjem eh, defendiet il-libertà tal-kelma u aħna nkomplu niddefendu lil dawk li jaħdmu biex joffru il verità mill-inqas sitta mietu u xiren oħra li ma jisab maħdom ma sabawx xwara dizastru tal-vapur taljan fisem il-parlament jien nixtieqna l-kondoljanzi tagħna lill-familji tal-vittmi dak huwa inċident li ma seta ma missux seħ u nispera nitalmu minn dawk eh, lezzjonijiet minn dawk diżastru. Aħna rċevejna koll l-aħbar tal-mewt tas-sur Manuel Fragara Barne, Il-bira Spanja u l-Ewropa tilfet dinim ta' stat verament importanti wieħed mill-periti eh, ewlenin, arkitetti ewlenin tal-Spanja Demokrati u għal-fundatur tal-Partitu Popolar li fostna għawek għanna membri ta' dak il-partit. Manuel Fraga Rabarne fl snin 80 kien membru tal-Parlament Ewropew. Jien nixtieq. li Carmen Fraga Steres, it-tifla tiegħu nofru il-familja u l-familja tagħha nofru l-kondoljanzi u biex nara 18 ta' Deċembru Vaclav Havel mit. Kien president ta' Ċekoslovakkja Umbat kien għal dabtej tar Repubblika Ċeka. L-Europa u tilfet bnidem li kien simbolu tal-rivoluzzjoni, tal-Velvet Revolution, kien bnidem ta' stat kuraġus li f'Novembru tal-2009 indirizzana fil-Parlament Ewropew u aħna tajnieh applaus kbir aħna llum niftaħru l ħajja tiegħu. Jena kontemmek fisimkom fil-funeral ta' Vaklek Havel fi Praga. Kienet okkazjoni straordinarja, kienet ċerimonja straordinarja u persuna kbira tal-Europa u interkontinentali li kien rispettat ħafna. Vaklav Havel, Ewropew, u bnidem ta' stat ċek. Jena nishti ekk ġobkom li t'umu bil-wifqa għal minuta silenzju f'memorja ta' dawk iż-żewġ nies ta' stat. Thank you very much. Grazie ħafna. E, proszę Państwa. Signori. Skont e, regula 12 tal regolamenti tal